jista' jkun malajr. Issa qabel votazzjoni għad il-kelma l-Honorable Bowles tal-Kumitat Ikon. Grazzi ħafna. Jina xtaqt, Signora Bowles, jina xtaqt nispiega li aħna għedin nitolbu għal posponiment tar riżoluzzjoni leġislattiva. U dan sabiex nkunu nistaw inkomplu in-negozjati mal-Kunsill bil-mandat imsaħħa ta' din is-sessjoni plenarja. Aħna kellna żewġ dibattiti fuq din il-kwistjoni tant importanti u huwa ċar li biex nippruvaw sempliċement li konna naħa li t negozja waħedha u tajt li memx lok għal manuvra mhuwiex kod deċiżjoni mhijiex sodisfaċenti għalhekk jiena napprezza l-appoġġ tal-kollegi li jibatu messaġġ b'saħħtu lill kunsill fuq dan id-dossier. Grazzi. Sanchez Presedo, Sanchez Presedo. Iva, grazzi Sur President. Fissem Elisa Ferreira, wara li tkellimt mal mal-kellima tal-gruppi differenti u li smajt il-pozizjoni tal-president tal-grupp, Iva aħna nishtiqu li skont ir-regola 57 paragrafu 2 nipposponu l-votazzjoni għalli xirrida tagħna hija li naddu sabiex naslu għal ftehim jekk jista' jkun fl-ewwel qari mal-Kunsill. Għalek aħna dak li qed nitolbu lill-Konsil huwa li jisimgħu riżultat ta' din il-votazzjoni nisperaw li dan ikun messaġġ ċar u jimxu qudiem mbagħad jaraw ukoll il-kontenut ta' litra li ħadd intbat lilhom minnaħat tal-Parlament. Ok, ich stelle fest, dass die Ausschussvorsitzende der Berichter Mela ħadd nota li il-President tal-Kumitat kif ukoll ir-Rapporteur qed jitolbu li kunem posponiment tal-votazzjoni e, tal-abbozza riżoluzzjoni skont ir-regola 57 issa ngħaddu għal votazzjoni fuq l-emendi fuq il-Kumitat e, Mexej. Mela, l-ewwel emenda. Hawnhekk għaw emenda e, orali. Honorable Ford. Kollegi, jien għandi żewġ emendi orali, l-ewwel waħda hija qasira ħafna. Dawn it-tnejn li huma irridu jassiguraw li dak li qbilna qabel fil-suq waħdini u il-prinċipi li bilna fuqhom fuq l-Unjoni Bankarja jiġu rispettati f'dan id-dossier. L-ewwel emenda hija sempliċement li rridu nżidu eh, il-klim and non-participating wara il-klim each participating biex nassiguraw li kull pajis ikollu leħen meta jkollu bank eh, fil-leġizlazzjoni tagħhom, fil-ġurisdizzjoni tagħhom jkunu involut fil-proċess leġislattiv. Mbagħad it-tieni emenda nispjegaw wara nkunu votajna fuq din. Intom smajtu l-emenda orali? Mela jkaw oġġezzjonijiet? ċidut tqumu bil-wieqfa. irrid ikun hemm aktar minn 40. U naħseb li kien hemm aktar minn 40. Sinjora Ford. L-emenda li miss. Grazzi. Ħanaqra din l-emenda, ħaniprofa eh, naqra malajr, għaliex naħseb il-kollegu kol ħajkunu kontrija. L-emenda hija li kwalunkwe responsabiltajiet tal-Unjoni dwar il-responsabiltajiet mhux kontratwali u l-ispejjeż marbuta magħhom li huma marbuta mal-prestazzjoni tal-Kunsill dwar il-mod kif jagħmlu kompiti tagħhom taħt l-artiklu 16 ta' dan ir-regolament taħt l-ebda ċirkostanzi ma jfiss m'għandhom ifissru responsabilità finanzjarja għall-istati membri li mhumiex stati membri li qegħdin jipparteċipaw. Ġifieri l-istati membri mhux parteċipanti. L-istati membri parteċipanti għandhom jistabilixxu għarran arranġamenti biex jassiguraw li l-istati membri mhux parteċipanti jiġu rimbors, ikoll jihdu rimbors sħiħ mill-ewwel u bl-interess. Skont kwalunkwe ammonti li jitħallsu fil-rizorsi propji dwar l-applikazzjoni tal-budget tal-Unjoni għall-anijiet l-iskritti fl-ewwel sottoparagrafu. Et inkun ċara għek, maħniċ għet il-waqfu l-Unjoni Bankarja, iżda rridu nkunu ċari ħafna fejn huma l-ispejjeż. Grazzi. Okay. Tajb, Iva. Mela, grazzi ħafna. Zewċ, zewċ emendi orali ma ġewx aċċettati. Issa naddi tekst oriġinali tal-Kumitat. Olli dejkom jek intom favur. Daw kontra? Astenzjonijiet? Mela jena għamlu verifika elettronika. Jena rajta ċara. Mela l-kollegi kollha votaw. Votazzjoni maluqa. mela 441 favur, 141 kontra, 17 l-astenzjoni mela dik għaddiet. Issa naddu għal proposta tal-Kummissjoni kif ġiet emendata dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Mela, dik għaddiet. Issa naddi għal proposta taħt l-regola 57-2 għal posponiment tal-votazzjoni. Dawk favur, dawk kontra, assenzjonijiet Għaddit. Grazzi ħafna. darf zunächst Herrn Enrique Iglesias, Generalsekretär des Iberoamerikanischen Gipfels, sehr herzlich begrüßen. Mela l-Onorevoli Enrique Iglesias nishtiqu nil-qaw hawwek, il-Sekretarju Ġenerali, għalix jgħataw għal Summit Eurolat. Wir kommen, wir kommen nun zu den Abstimmungen. Issa naddu għal votazzjonijiet l-ewwel net. Il-mozzjoni għall-indikazzjoni tal-pajis tal oriġni u posta ta' provenienza għall ehm, laħam tal- ehm, tal-majjal, tal-naċ u tal- tal- ehm, tat-tjur. Il-votazzjoni miftuħa. Għaddit. Issa, ir-rizoluzzjoni fuq skema ta' preferenzi ta' tariffi ġeneralizzati dawk favur? L-Onorevoli Kasparri għandu point of order. Sur President, jiena xtaqt nistaqsi. Jekk ma kienx bżon ma kienx bżon maġġoranza kwalifikata għal din votazzjoni, le dik għal votazzjoni li jmiss ħajkonna bżonna. Iġviri l-iskema ta' tariffi eh, ġeneralizzati għanna bżon maġġoranza kwalifikata dawk favur, dawk kontra, Maddiċ. Issa naddu għad ċertifikati tal-emissjonijiet. l-artiklu 87-63 hemm xi ehm, fuq rakkomandazzjoni tal-Kumitat tal-Ambjent. Jidr li mawx oġġezzjonijiet kontra l-abbozz tal-Kummissjoni fuq il-proposta wieħed li ta' wieħed 2010 fuq iċ-ċertifikati tal-emissjoni tad-diossidu tal-karbonju u fuq opinjoni tal-Kumitat eh, tal-Ambjent fil-fatt qed nivvutaw illum. Point of order. Iva, fidejk? Sur President, għabbażi tal-artiklu 174 paragrafu 4 Fisem il-grupp tal libertà u demokrazija aħna niproponu li il-votazzjoni fuq dan il-punt jiġi pospost, tiġi posposta għal sessjoni plenarja li jmiss. Din hija kwistjoni importanti ħafna l-industrija Ewropea din twassal għal żieda fil-prezzijiet tal-enerġija, naqqas il-produzzjoni u żieda fil-qatt. U li nien mill-opinjonijiet eh, l politiċi personali tagħna ejja nipposponu din il-votazzjoni għaliex irridu nikkonsidraw il-kwistjonijiet irridu nerġgħu naħsbu fuq din il-kwistjoni qabel ma naslu għal deċiżjoni. Grazzi ħafna. votazzjoni li tiġi proposta u kolli skont ir-regoli, mela u xaħat favur din mozzjoni jider l-ħat, mela jen votaw. Min huwa favur posponiment? Favur il-posponiment, daw kontra il-posponiment. Le, ma diċ. Għan votaw mela. Votazzjoni nominali, l-onorevol Speroni. L-onorevol Speroni. Mux ħanaddilek il-kelma? Minnix se naddilek il-kelma? Jena saqsajt u stajt tinna Da mux ċirku. Kellek l-opportunità li toġġezzjona. Issa votajna. Issa votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Għam għali abgestimt? Kulħat vota Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa naddu għal riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni fl-Ukrajina għandna rizoluzzjoni konġunta. Rizoluzzjoni konġunta fuq is-sitwazzjoni fl ukrajina Stimmen ab über paragraf 4 in Qed nivvotaw aħna fuq paragrafu 4 tliet partijiet l-ewwel parti dawk li huma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet tini parti favur kontra astenzjoniet għaddit, tillet parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Namlu verifika ta' tillet parti miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa għaddit. Wara paragrafu 7 memenda numru 1 votazzjoni nominali. Għanna menda bil-fom minn sur Schultz. Sur Schultz. Grazzi, President. Kollegi, fid-dawl ta' dibattitu tal-biraħ u meta ħaris lejn l-Ukrajina mill-qrib nixtieq nissuġġerixxu li ngħidu b'moċċar li huwa dritt tal-Ukrajni li jiddeċidu mingħajr intervent internazzjonali fuq il-futur tagħhom għalhekk nixtieq nissuġġerixxi li Minflok emendu numru wieħed eh, najdu nisqu fuq il-fat li għal poplu ukrenu u għabis jom li jiddeċidu minnajr interferenza barranija fuq l-orientazzjoni ġeopolitika tal-pajis u fuq li ma l-ftejmiet internazjonali l-komunitajiet l-Ukrajina trittinaqatna maħum u jena nishtiq nżid li jkollna sentenza tal-axħar zejda ġifir paragrafu 19 il-lemenda li suġġerejt. Għandkom oġġezzjonijiet? Mux qed nara oġġezzjonijiet għalhekk hemm din l-emenda bil-fom bħala zida l-emenda numru wieħed min huwa favur u hemm votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 2. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 14. Test oriġinali. Żewġ partijiet. L-ewwel parti favu. Kontra. Sir Brock, point of order. Bitte. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, durch Präsident, Kollegi, ħabba l-fat li um, missjajna xaħada, xaħġa minn dal l-14, għet nitkellem dwar it-tini sentenza bl-Inglis miktub uh, u tajja ta' mizuri uh, prepara marrati mux introduzzjoni ġifiri dan u għazbal u nixtiq li nivuta fuq dan. Iva, emendajna Il-paragrafu l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Ir-riżoluzzjoni kollha kemmi dawk li huma favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni fis-Sirja. ftit iktar l-isfel fil-listi tagħkom għandkom ir-rekomandazzjoni fil-listi tagħkom rizoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni fis-Sirja. Għanna rizoluzzjoni komuni minn eh, sit gruppi emenda tlieta dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda tlieta dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ, emenda numru wieħed favur kontra namlu verifika, niftħu l-votazzjoni. Ham alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Wer ist dafür? U l-mozzjoni Rezoluzzjoni kollha kemmi favur kontra ta' għaddiet. Issa nistgħu ngħaddu rezoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni fl-Eġittu għandna rezoluzzjoni konġunta minn sitt gruppi l-ewwel emenda dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ e, disar test oriġinali l parti favur kontra astenzjonijiet se namlu verifak elettronika votazzjoni miftuħa. Ham għali abgestimmt? Kulħadd ivvota. Bussen. Votazzjoni magħluqa. Das ist angenommen. Zweiter Teil, wer ist dafür? Għaddiet tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wieħed favur kontra astenzjonijiet mela tajjeb jek namlu verifika elettronika fuq emenda numru wieħed. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet. Amenda tlieta dawk li huma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm dawk li huma favur kontra astenzjonijiet għaddiet issa nistgħu naddu għal rezoluzzjoni fuq il- summit bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja għandkom ir-reżoluzzjoni mill-ħodor dawk li huma favur kontra astenzjonijiet maddiċ issa naddu għal mozzjoni konġunta għal rezoluzzjoni mill-ħames gruppi politiċi żewġ partijiet dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet s-sini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda tnejn dawk li ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ paragrafu 5 test oriġinali dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda numru 1 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 6 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel partij minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm dawk li huma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal rezoluzzjoni fuq il-rapport ta' progress tal-2013 dwar il-Bosnia Herzegovina għanna mozzjoni għal rezoluzzjoni mill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin, emenda 12 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 4 favur, eh, eh, skużawni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Paragrafa 9 test oriġinali zewġ partijiet l-ewwel partit dawk favur kontra astenzjonijiet eh, għaddit it-tieni partit dawk favur kontra astenzjonijiet naħseb se jkollna bżonn nagħmlu verifika u elettronika votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 10, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Amenda 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 13 minn ma favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 1 favur, kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 11 favur kontra astenzjonijiet ta' emenda 15 favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 6 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 2 ġiet irtirata paragrafu 29 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 14 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 8 fa muna favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 3 żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Ħanamlu verifika elettronika fuq it-tieni parti ta' emenda numru 3 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda seba' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 16. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Premessa ċe, test oriġinali, żewġ partijiet l ewel parti minnu ma' favur, kontra astenzjonijiet għaddit tini parti favur kontra għanamlu verifika elettronika votazzjoni miftuħa diffiċli għalija għax ħadd muwet eh, jindika li kifet jivvotaw il-ħodor. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa ma' Dissa favur kontra Għaddiet. Rezoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa ngħaddu għar reżoluzzjoni fuq Sur Possil ta' għandek point of order. Iva, hemm ksu tar-regoli Et nassumu li dan l aħħar rapport fuq il-Bosnia minnant is sinjura Pak nixtiqu nirringrazzjawa għal-ħidma li wetqet matur dawn l aħħar 10 snin u iktar u l-fuq minnom. Signora Pack. Iva, applaus mill-kollegi kollha. Issa nistgħu ngħaddu għal rapport ta' progress tal-2013 dwar dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja eh, emenda erba' dawk favur kontra. Ma ma nistax nifhem x'inhu għaddej. Din min huwa favur kontra għaddit, emenda t min huwa favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 22 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 32 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti minu huwa favur, kontra, se namlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa maddiċ. Kif assumejt jiena. It-tieni parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit paragrafu 50 test oriġinali l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit it tini parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit Emenda tlieta ġiet irtirata paragrafu 51 test oriġinali żewġ partit l-ewwel parti minwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti minwa favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Emenda 5 minwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 6 minwa favur kontra l-emenda m'għaddiċ. 58 test oriġinali żewġ partit l-ewwel parti minwa favur kontra astenzjonijiet t tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddi it-tini parti namlu verifika elettronika fuq it-tini parti votazzjoni miftuħa Għamma li għabki xtimt, ti miski iskixlus? kullħat vota votazzjoni maluqa. Maddeċ. Paragrafu 59 test oriġinali żewġ partit l-ewwel parti minu favur kontra Astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nalqu l-votazzjoni. Għaddiet. Emenda seba votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa ma' deċ. Amenda wieħed minnu huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit għalhekk ir-riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa għaddit. Issa nistgħu naddu għal rezoluzzjoni fuq rapport ta' progress 2003 16 dwar il-Montenegro, mozzjoni u rezoluzzjoni mill-Kumitat tal-Affarijiet Barrani minn ma favur kontra astenzjonijiet għaddit l-ewwel emenda. Mela namlu verifika elettronika fuq emenda numru wieħed. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota. Il-votazzjoni hija magħluqa. M'għaddiex. Emenda tlieta minn huwa favur kontra namlu verifika elettronika votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Amenda erba żewġ partit l-ewwel parti minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet tieni parti favur. Kontra Namlu verifika elettronika votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Amenda ħamsa min huwa favur. Kontra. Namlu verifika elettronika votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa maddiċ. Sitta minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Tnejn minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Seba votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Il-rezoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, issa naddu għal riżoluzzjoni lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili mill-Kumitat ta' Dritti ta' Nisa u Egwaljanza bejn is-sessi paragrafu 4 dok li ma' favur kontra astenzjonijiet għaddiet premessa de żewġ partijiet l-ewwel parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit tini parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit rezoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali. Tixtiequ tagħmlu verifika iva fuq premessa det tini parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet ir li kollha kemm dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa nistgħu ngħaddu għal ngħid snin programm tazzjoni biex jappoġġa trasport bl-ilmijiet navigabbli interni mozzjoni riżoluzzjoni mill-Kumitat Tran paragrafu 3 tnes oriġinali minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 2 votazzjoni nominali ġiet mitluba votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa. Għaddit emenda numru wieħed min huwa favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 11 test oriġinali vot minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 3 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa maddeċ. Ir-rezoluzzjoni kollha kemmir votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa Addiet. Għalek, eh, sinjuri, il-vjaċċi tajjeb eh, l-ura fajiskom jew bon appetit għal dawk minnkom li minnkomx involuti fil-spiegazzjoni tal-voti ma nixtieq nitlob lil kollegi jitilqu minn l-awla malajr kemm jista' jkun. Die Kollegen auch namentlich auffordern. Und wir kommen jetzt zu den Stimmerklärungen. Wir beginnen mit den Erklärungen zur Abstimmung. auch għandu l-ispiegazzjonijiet tal-vot. Fadlinna l-ispiegazzjonijiet tal-bira, għalix ma kenniex biżejjed ħin sabiex neħdu għam il-bira, un bat nivvotaw dwar ir rapporti li votajna dwar.